Sinjuri, għada ser tittalla l-għalimis fil-16 april mid-9 sa' 6 tornof sinar un bat mit-3 tornof sinar sa' 11 ta' billejn.